So, sehr geehrte Damen und Herren, ich nehme die Sitzung wieder auf. Ich ersuche auch. Signori, jekk joġobkom. Ma jistax ikonna intervisti waqt il-plenarja. Jekk joġobkom uħorġu mis-sala. Mela, naddu għal kwistjoni li jmiss fuq l-agenda. Stqarrija mill-Viċi President tal-Kummissjoni Oli tal-Unjoni għal Affarijiet Barranin u l-Politika Sikurtà dwar is-sitwazzjoni umanitarja fil-Yemen l-ewwel kellim fuq il-lista. Bert Kunders għal viċi President tal-Kommissjoni, il-rappresentant tal-Unjoni għal affarijiet barranin podcast tas-sigurtà. Jekk jogħġbok. Uh,